ikunu mħarsa aħjar, il-klima wkoll. Aħna ma nistgħux nibqgħu għadajim dan il-mod antikwa ta' kif inħarsu fuq livell Ewropew li għala għajna jħal dak li qed jiġi fil-baħar. Aħna irridu wkoll innoħorġu il-113 miljun persuna mill-faqar dan il-programm kien inkun ħafna iktar aħjar għal ċittadini tagħna aktar interessanti bil kikonna pakketta dwar tiġdid tal enerġi li t-ġeddet aħna il-poplu u l-pjaneta jeħtiġu ħafna iktar. Onorevole Leducco, anke lei due minuti, grazie. Uh, thank you. Uh... Grazie ħafna. Mm, kommissjoni tiegħek hija opportunità għal bidu ġdid jgħid l-Onorevoli Gutko, u l-grupp tiegħi appoġġak f'ħafna aspetti. Nappoġġawk biex isib kompromess fuq il-budget, Nappoġġawk biex niftħu il suq waħdini fil-servizzi u nsibu soluzzjoni għal-migrazzjoni u l-implementazzjoni ta' pjani tal-klima. Eh, eh, imma nisħa li ħan natu appoġġ l komunitajiet kollha li huma eh, eh, medda bizzida fl-ambizzjoni tal-klima. Eżom f'moħħok li memx u qatt ma jkun hemm nazzjon eh, nazzjon tal-Unjoni Ewropea. Hemm 26 jew 27 pajis u li memx żewġ pajjiżi li huma l-istess. Tipprovax tieħu tipprovax tieħu l-poter mill-istati membri billi tneħħi il-dritt tal-veto. Tinsewx li l-istituzzjonijiet, l-istituzzjoni li tistabilixi l-agenda hija l-Kunsillu, mux il-Parlament Ewropew. Hekk jġobkom, tkomplux il-prattika eh, tal-Kommissjoni ta' qabel li imorru kontra l eh, spirtu u u d tal eh, ftejn biex jimponu il volontà tagħhom. Hemm opinjoni differenti ħafna dwar x'għandhom ikunu l-rwol tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea skont minn fejn tħares leha. Signora van der Leyen, nawguralek. Grazie ħafna. Onorevoli Zanni, għal minuti. Jien. President van der Leyen, aħna wara ħafna snin, aħna qegħdin nagħmlu din il-maġġoranza ta' kummissjoni. Aħna f'dak il-pjan tal-ikbar kriżi illi jgħixu fl-istituzzjonijiet Ewropej, għandna l-Kummissjoni l-iktar dajfa, Kummissjoni illi eh, eh, diġà ehm, eh, qed timxi u aħna dawn l-aħħar ħames snin eh, xhur hija kommissjoni tiderija għamja. Mhux qed tifhem il-messaġġ tal-ċittadini Ewropej u illi qegħdin jipproponu approċċ li huwa differenti ħafna minn dak li huwa l mod problemi taċ-ċittadini tagħna. Inti fid-diskors tiegħek illum tkellim dwar il-gender balance, tkellimt dwar il-Green New Deal, Iżda, sfortunatament dawk li ħossu ċittadini Ewropej fil-ħodu meta jqumu, mhux jekk il-Kummissjoni Ewropea x'inġenġel balenzi u let, jaraw kif ħajaslu sal-aħħar tax-xahar bil-flus, qed jaraw kif ħajsibu eh, f'xogħol eh, anki il-pagi, jikuta fuq il-pagi, anki il-Green New Deal tijak e, jider ideoloġiku ħafna ħna ma rridux li dana wasal għal iktar zvantaġġi kompetittivi għal il-prizi tagħna. L-Ewropa diġa għamlet ħafna f'termini ta' tnaqqis l-emissjonijiet. E, maħrajn il-barra minn hawnhekk li jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom, ma rridux illi jintom il-provvedimenti tagħkom fuq din is-sistema tagħmel iktar pis fuq is-sistemi tagħna u pis addizzjonali fuq l-ekonomija. Aħna Ma smajniex li ċandkom xi tgħidu fuq punti tant importanti, per eżempju it-teddi tal-kompetittività illi eh, ġejja minn barra, laqas smajt proposta ta' kif nikkorreġu it-ħaddim tas-suq intern, jiena ma smajtx fuq id-dumping soċjali tal-pagi wkoll li jisal fl-Unjoni Ewropea, ma smajtx fuq id-dumping fiskali u fuq il- illi t sterilizzazzjoni li għaddejja biex teqret is-suq intern tagħna. Aħna dan il-grupp Eh, ħajjajt le lil-min fil-immobilizmu tijak irrit jaqret l-Ewropa. Is-suġġeriment tiegħi huwa li er- tidu terġaw, tqumu fuq saqajkom, tidu tifmu l-żbalji li saru fl-modi u tidu tbidlu mill-bidu, kollox mill-bidu, tivintaw kollox mill-bidu biex tifmu xidu ċittadini. Inkella sorti natam l europa m'għandix futur. Grazzi. Presidente Keller, due minuti per lei. Dear colleagues. Grazie ħafna, Onorevoli Keller aħna l-emerġenza tal-klima ma tantx tħallina żmien biex naġixxu qed aħna kontenti li qed naraw li din hija priorità l-Kommissjoni u fl-istess ħin hija priorità l fuq minn 90% tal-popolazzjoni tal-Ewropa. Ma dan kollu aħna mhux daqshekk żguri li eh, l-headlines ħajkunu segwiti minn azzjoni konkreta x'il kommissjoni kif qalet mhux ħadd biddel il-politika ta' kummerċ u ta' bidja kwalunkwe miżura tal-klima ħatkun nofs kedda. Aħna qed naraw li qed naraw li ċerta gvernijiet m'għandhom nebda ma sabu saw sibu biżejjed nisa f'pajjiżhom. Għalhekk għandu jkun iżjed xogħol fuq ikun hemm bilanċ aħjar bejn u nisa. Eh, hemm kandidati tajbin, hemm oħrajn li kellna dubju eh, dwar konflitt ta' interessi kemm intkom interessati fil-valuri Ewropej fuq stat ta' dritt u drittijiet tan-nisa. Aħna ma nistgħu appoġġjaw kommissjoni fuq il kwestjoni, ma meta tieħu inizjattiva li tħares il-klima li s-saħħaħ Ewropa Soċjali u li tajjeb istat ta' dritt dejjem ħankunu disposti nix nappoġġaw kimma fl-istessin ħan informawk meta nħossu li l komissjoni ħadet ħażina jew qed toqgħod lura wisq. Ewropa għandha bżonn nazzjonijiet deċiżiva issa u nispera li jkollok il-kuraġġ u s-saħħa biex eh, tisħaq li jkun hemm eh, tibdin u biex jaffeċċa l-Kunsill Eh, u anki tibbażaħ fuq eh, stat eh, ta' dritt u li tablina ma' kulħadd irridu li inti ta' għax wasal iż-żmien. Għalhekk mhux entuk il-kartulina ħamra għallu għalja hemm problemi u aħna ma rajnex li dawn ħajet jiġu indirizzati. Imma fl-istessin ma xħant ma entuk blank check laqas. Għalhekk aħna ħana nastienu bħala grupp. Nisperaw li eh, l-fiduċa tkun ġustifikata. Nisperaw li kunem kooperazzjoni, nisperaw li l intu l-kolleġ tiegħek kollok il-kuraġġ u s saxħa li għandu bżon biex nżommu kontinentana fl-imkien u fl-istessin javanza. Ente Xolos, anke per lei due minuti. Madame la Presidente, Signora President, hemm ħafna affarijiet fejn il-Kummissjoni tituri determinazzjoni, effiċjenza, kapaċità biex timotiva l-Istati membri u ċittadini li għandhom ir-raġuni li jemlu f'dan il-proġett. Aħna rridu narfu qatt ma l-Ewropa kellha Kummissjoni b'dan il-livell ta' ambizzjoni għall-ambjent u l-era digitali b'rapproċċ li jidher effiċjenti Għat ma rajna illi l-Komissjoni eh, tapplika li l-annifessa daqsek fil-daqsek mat eh, bil-riqqa għal kulħadd biex tagħti possibilità li kulħadd jisemmi leħnu. U jridu naraw li l-istat ta' dritt u li nħarsu il-libertà individwali. Aħna kellna dialogu biex nabnu fl-imkien aġenda politika u l-Parlament fil-fatt semmi il-qamlet ħoss hawnhekk. Aħna rridu kummissjoni ngħidilkom illi aħna nistaw veru li ħan ħanaħtru kien ma musa naqbdu fisser li nista' tagħmel li trid, jekk inti musa tħares tista' ta' dritt tan-nies mela aħna rridu nerfaw responsabilità tagħna f'dan ir-rigward u naraw li jseħħ għax mhux għax ikun dejn nibqgħu dejn bi klim firaħ, jrid ikollna ċari u onesti fil-Parlament għabbażi tal-fiduċja għaliex mingħajr fiduċja bejnietna mhux se jkun hemm riżultati. U mingħajr perspettiva tar riżultati Renew mhux se tkun qiegħda Renew mhux se tkun qiegħda tmur quddiem u mhux se tkun qed tappoġġjak. Kull kummissarju għandha il-rol ċar għandek viżjoni u ambizjoni u passjoni għall-Ewropa u mill-nofsinhar tramontana mill-vant mill-vant għal punent aħna lkoll għandna dmir illi inkantaw il-proġett Ewropew mar-kejjen kollha tal-Ewropa u ma sax ikun biss kliem firaħ u wedit vojta paroli fil-vojt, aħna irridu illi tassew nejnu biex il-ħajja ta' kuljum ta' ċiti tanna jitib. U għalhekk aħna ħanivotaw għalik, senjora komissarju. Onorevoli Perez, Garcia Perez. Grazie, Presidente. Grazie, President. F'Mejju ta' din is-sena ċittadini Ewropej tagħna messaġġ ċar. Jixtiequ Ewropa, imma Ewropa differenti, Ewropa li hija trasformata, mhux Ewropa fejn ikun hemm opportunitajiet. Il-Grupp Soċjalista jaf xinu xol tijaw fis ħam snin li ġen ħanaħdmu biex ikonna Ewropa zjed favur l-ekoloġi li jizzet feminista u jizzet soċjali u nisperaw li l-Kommissjoni taġiċi b'dik il-forma wkoll responsabbli. Nisperaw li tkun koll kuraġġuża ħan permettu li jagħmlu żball ma ħadd ma permettu li ħa jirrissanjaw ruhom u ma jkunux kapaċi li jiffaċċaw l-sfidi eh, li għandha dima l-Ewropa. Ħankunu viġilanti, ħankunu nħanu eh, nħan kooperaw, ħan kontrollaw imma bla dubju li qudiemna għanna ħam snin ta' xogħol. Ebes eh, eh, biex biex iċ-ċittadini nkun involuvi fil-nisa u rġil għet jipretendu minna grazzi. Grazzi ħafna. L-President Weber għal żewġ minuti kol. Grazzi ħafna President. Aħna qed ngħixu fi żmien fejn politika ta' estremizmu hija popolari, speċjalment fil-mezzi xandiera. La prezentazzjoni ta' Sinjura van der Leyen hija ħaġa li ħadna kosbija għax eh, turina triq tan-nofs biex naġixxu fl-aħħar interess tal-kontinent. Turina kif aħna nistgħu nimpenjaw ruħna nfaċċaw l-sfidi li għandna qoddimna u naħdmu madnat demokratiku biex nagħtu riżultati għal poplu. Il-Kommissjoni, il-Kommissarji tiġu mill-Istati membri. Imma jiġu biex ikunu kommissjoni biex jaħdmu mal-parlament u ma korp kollaġġali u naħdmu flimkien fuq bażi ta' partnerjat. Ħalli nkunu nistgħu naħdmu għall-aħjar interess ta' Ewropa maquda li aħna naqdu. Ah, dan huwa l-antana ġarajna kif fuq il xelluk u fuq il-lemin bdew jaġitaw kontra l-Kommissjoni u joqsum responsabilta naħseb li l ħjar nistgħu nagħmlu huwa ejja Unjoni Ewropea b'saħħitha qawwija u mawda. Grazzi. Passiamo ora alle votazioni. Grazzi naddu għal votazzjonijiet. Nixtieq informakom illi pala eċċezzjoni dikjerazzjoni tal-vot huma Issa, sospiżi għal-għada li jistaw jiġu prezentati għada bil-miktub ukoll. Kollegi, skont artiklu 125 tar regolament il-Parlament jeleġi jew jirrifjuta l-Komissjoni skont il-maġġoranza tal-voti permezz ta' votazzjoni nominali. Wara l-votazzjoni ħanħabbar ir-riżultati tal-voti. Jekk il-Kummissjoni ser tirċievi l-maġġoranza tal-voti jiena ħan iffirma l-ittra ta' trasmissjoni li tħabbar li hemm l-approvazzjoni tal-Parlament u nabata lill president tal-Kummissjoni u ninforma il-Kunsill ukoll. Abbażi ta' dan, il-Kunsill Ewropew eh, se jinnomina uffiċjalment il-Kummissjoni. Mela, votazzjoni miftuħa. Hanno votato tutti? Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 461 favur, 157 kontra, 89 l-astensjoni.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 presidente prenda posto. prima di firmare. Kieġbok presidenti ta' postok qabel ma niffirmaw l-att tal-ħatra nixtieq ngħid il kulħadd il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Konsilja aħna kburin ħafna bix-xogħol illi għamel il-Parlament Ewropew kien proċess demokratiku serju, trasparenti, bir-rispett tat-trattati tar-regoli, trattament tar-regoli u r regolament tal-parlamentana. Jiena nixtieq nirringrazzja eh, il- kummissjoni, pampi parlamentari, presidenti, kull deputati kollha, il-gruppi politiċi, xtaqt nisħaq il-xogħol illi sar mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Irrid ukoll ringrazzja l-stampa, l-medja tal-attenzjoni li għam taw għal xogħol tagħna aħna nixtiequ nduru lejn il-President von der Leyen biex la minn qalbna għax-xogħol tagħha. Nisfirmaw litra issa. Illa Ħonna ħan iġi ntilek. Proseguiamo con eh, le, il nostro ordine dei lavori di oggi. Mela, nkomplu b'xogħolna. Għandna votazzjonijiet importanti ħafna issa. Ir-rapport Kajli il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex nagħtu għajnuna lill Greċja vot wieħed, vot nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Approvazzjoni. Maġġoranza tad-deputati. Tre quinti dei voti espressi. Relazione Rapport Olmajer, mobilizzazzjoni tal-strument ta' flessibilità, votazzjoni nominali, votazzjoni wahdanija miftuħa. La votazione. Votazzjoni maluqa. Approvat. Rapport Holmeyer, il-fond il tal-Fond ta' Solidarjetà vot nominali vot miftuħ. Vot magħluq. Għaddit. Uh, rapport Holmeyer, Gardze Izajbal, u l-proċedura tal-budget 2020, uh, tekst komuni, vot nominali, vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Il-Konsil jixtieq jitkellem Iva, Ministru Kjoġbog. Sur President, membri onorevoli, sinjuri. Jiena nifraħlek tal-li għalaqt il-vot fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għal l-istenna finanzjera tal-sena 2020. Il-Kunsill nota b'sodisfazzjon illi il-Parlament laħaq il-qbil fil- laqgħa ta' konċiljazzjoni f'Novembru eh, appoġġ politiku wiesa. Jiena nixtieq nirringrazzjakom talli Sur Van Overhead u rapporters Monika Holmajer u Bajal u l-membri kollha tal-Parlament Ewropew illi ħadu sem fil-proċedura budgetarja għal approċċ kostruttiv tagħkom. U ningrazzja l-Kummissarju għall appoġġ tagħkom. Grazzi tassew. Pardon, il su cui il-proġett komuni li l-Kumitat ta' Konċiljazzjoni wasal għalih u wasal għal ftehim fit-18 ta' Novembru ġie approvat kemm il-Parlament u l-Kunsill. Il-proċedura tal-budget ġiet attwati skont l-artiklu 314 tat trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea l-proċedura tal-budget tal-eżerċizzju 2020 allura jista' jiġi konsidrat konkluż u definita għall-eżerċizzju eh, eh, għall-2020 u issa ngħaddu għall-firma tal-budget. Kare kollegi kari kollegi. E kollegi, is ħan sospendu il-sedu tal-sit minuti. Grazzi. Grazie per la collaborazione. Grazzi tal-kollaborazzjoni tal-lum da sekk importanti, grazzi ħafna.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 Grazie, buongiorno, passiamo. Grazzi, naddu għal-ċerimonja għall-loti ta' dan il-premju Lux. Nistieden il-kollegi biex juhdu postum bil-qeda. <coughs> Dov'è il maestro di cerimonie? Mr. President, ladies and gentlemen. President, signori, in-nomini għal al premju tal-films Lex huma dawn għandna eh, cold case Hammershold ta' Metzbrugge għandna God Exists Rename Petrunia ta' Teona Mitavitska u Drelm ta' Rodrigo Sorokoin. Mela. <clears throat> Cold Case eh, ta' ta' Metzbrugge li hija koproduzzjoni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 għandna r-rappreżentanti eh, Tejona Mitevska li hija mill-Maċedonja ta' fuq, Belġium, Slovenja, Kroazja u Franza. <clears throat> għandna Drelm bl-attur u koproduzzjoni Spanja u Franza rappreżentati hawnhekk. President will now award the Europe President issa ħajati dan il-premju tal-Films Lux tal-Parlament Ewropew għall-2017. Kari reġisti. Eżis, mistiedna, Signora Komissarju, prezenti, il-President Dobrev, kollegi kollegi jgħid li l-ċinema huwa għajnuna biex niftħu l bibien tal larfien il-ftejim u ċinema Ewropew qatt ma waqaf li deskrivi s soċjetà tagħna li dejjem hija kienet komplikata. Diffiċli ħafna drabi li tirrakkunta. Allura qabel ma tkissru